ġodda ta' jasar modern li għandhom jiġu kondannati, aħna għannet nikondannawhom u għandna nġeluhom biex iwaqfu minn din il-prattika minnu fih. Grazzi. Nixtieq nagħti merħba li delegazzjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Messikan mmexxija mis-Senatur Gabriela Cuevas. Id-delegazzjoni qed iżurna hawnhekk u tiżżur istituzzjonijiet Ewropej differenti u lum ħadet sem skambju ta' opinjonijiet mal-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nifirħilhom anki fisimkom kollegi għal din iżjara tar-rappreżentanti tal-Parlament Messikan li huwa imsieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea u parti ekonomika b'saħħitha fuq ix-xena globali. Merħba fil-Parlament Ewropew. Grazzi nistgħu nkomplu bid-dibattitu tagħna l-Onorevoli Kellar għal minuta u nofs. Mill-ġdejt għal darba oħra nitkellmu dwar kundizzjonijiet tax-xogħol fil-Bangladesh bimwiet ta' nies fabriki li kienet jaħdmu għal negozji Ewropej. Dizastri kbar imma mhix kwistjoni tal-Bangladesh biss, turi li b'sistema ta' distribuzzjoni u dik ta' produzzjoni li għanna palissa l-affarijiet sejrin zmerċ, biex ħaġa ġdida din. Inna najdu ħafna imma mwet namlu xejn bħala fatti. U għalhekk il-gvern tal-Bangladesh rrit itejjeb is-sitwazzjoni tal-ħaddiema f'Bangladesh. Irid iżid mhux biss il-paga minimi imma jrid ikun hemm kummerċ, irrid ikun hemm biżejjed eh, forza minnaħa tal-trade unions mingħajr ma jkollhom xkiel Irridu naħsbu aktar x'nistgħu nagħmlu aħna wkoll hawnhekk. In-negozji Ewropej irridu jaġixxu u jieħdu responsabilità tagħmilhom. Il-ftehim twaqqaf min-naħa ta' trade unions u NGOs u ġi firmat minn 23 kumpanija. tajjeb dan imma hija ta' tħassib u tolqotna li hemm pajjiżi li mhux qed ikunu involuti għanna bżon kumpens għal dawn il-ħaddiema u rridu li kollhom aċċess għal kura tas saħħa bxejn. Irridu kunem hemm eh, immodernizzar ta' dawn il-fabriki u irridu kunem hemm standards ta' sikurezza u ta' saħħa li jkunu żgurati. Hemm min li qed jagħmel kontrolli minn dawn il-kumpaniji fuq il-post u għalhekk tista' tkun possibbli u għandha tkun possibbli li katina ta' produzzjoni titjib tista' ssir b'sistema annwali ta' rapportaġġ pereżempju eċetra. Fuq il-temi ta' kummerċ ħieles importanti li l-Kummissjoni tiffoka fuq is-CSR u fuq id-drittijiet obbligatorji u taħħalhom f'klawżoli u mhux f'kapitli non vinkolanti ta' dawn id-dokumenti. Fl-aħħar il-Parlament dejjem jista' jiġħad f'temi ta' kummerċ, jekk ma jkunx hemm negozjati trasparenti tal l kummerċali u ma jkonniex skrutinju xira tal din il-politika tal-kummerġ. Grazzi l-onorevoli Leħjarik għal minuta. Grazzi, President. Min ma kienx xokjat u rrabjat mill-1127 persuna li mietu fil-Bangladesh. Rajnijom bajnejna dawn in-nies li tilfu ħajjithom mhux minħabba l-inċident veru propja, imma minħabba li jinsabu f'din il-ġlida ta' ekonomija globali li qed isseħħ mill-kumpaniji kbar ta' tessuti. Aħna ridna l-industrija ta' tessuti hawnhekk fl-Ewropa għalihom biex jmorru jisfruttaw in-nies Bangladesh u pastijiet oħrajn għal nies li jaħdmu minn 10 sa 15-il sija kuljum għal inqas minn 30 euro fix xar Da' mhux biżejjed, il-politika ehm, tal-kummerċ fl-Ewropa hija responsabbli għal dan u aħna ma nistgħux uh, natu darna għal dawn in-nies li qed jisfruttaw in-nies fil-Bangladesh u twastu għal imwiet qed natu l-ġemp dawn il-nis u nifavorixxu l-kumpaniji u anzi qed naħsbu għal kooperazzjoni ġdida fejn ikonna viżi apposta biex inqisu pereżempju iktar sikurezza, progress soċjali, titjib tal-pagi u anke l-possibilità għal dawn il-ħaddiema mill-Bangladesh biex verament isiru membri ta' trade unions u jiddefendu drittijiet tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Kostinger għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju. L-aħbar tal-avvenimenti traġiċi f'Bangladesh hija ta' twiddiba lina iktar minn mit ruħ li mietu traġedja mhux biss n nies affettwati imma l-pajjiż kollu kemm hu. Il-koll nafu li n-nies qed imutu għaliex regolamenti tal-bini fil-pajjiż mhux qegħdin jiġu rispettati. Hemm dispożizzjonijiet imma huma neqsin fl-istess ħin. Qed naraw din it-traġedja fejn kien hemm madwar 40 eh, entità li pruvaw tejbu l-standards ta' sikurezza u ta' produzzjoni. Pass tajjeb f'din id-direzzjoni u pass importanti għaliex l-Unjoni Ewropea negozji Ewropej jiġġeneraw impjiegi u jgħinu jikontribwixxu għall iżvilupp ekonomiku, imma rridu nkunu ambasċaturi għal valuri Ewropej. Il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-istendard tax-xogħol u tal-ambjent li noħolqu l-ġid dawn kollha sfidi li rridu nindirizzaw. Permezz tal-GSP aħna għandna sistema li tejn niż-żewġ naħat lill-imsieħba kummerċali u lill-Unjoni Ewropea imma jeħtieġ li jkun hemm iktar responsabilità miż-żewġ naħat ukoll. Bangladesh huma mġela li jirratifikaw il-konvenzjoni tal-ILO. Imma rridu wkoll wastu sforzi għal dawk li konsmaw il-prodotti għaliex id-deċiżjoni tagħhom li jixtru prodotti jew le issawwar l-standards tal-impjiegi f'pajjiż terz. Jekk dan ħanamluh għandna bżonn edukazzjoni xirqa u informazzjoni xirqa. Irid ikun possibbli li wieħed jaraf jekk prodott iżomx konformita ma l-standards tal-ILO. B'ftejm ta' dawn l erbajn il-kumpanija li produċu tessuti għanda twassal biex ikun hemm informazzjoni għal konsumatur. it jar ta' produzzjoni sostenibbli, pagi xirqa u kondizjonijiet siguri tax-xogħol huwa pass importanti l-qoddim importanti daqs l-tejm stess. Għanna nieħdu responsabilità, grazzi ħafna. Um, Kostinger, do you accept the blue? Honorable Kostinger, taċċetta karta blu? Għandek karta blu. Taċċetta? Jek joġbok. Gracias, <coughs> Presidenta. Eh, señora Kostinger, a usted. Grazie, President, Signora Kostinger. Nishtiq nistaqsik dwar xi ħaġa li ma tantx semmiet f'dan id-dibattitu. Kien hemm traġedja terribbli Bangladesh iktar minn elf persuna li mietu. U kollha konna skandalizzati, imma dan jiġri ukoll li l-Unjoni Ewropea l-xhur jgħaddu, l-jiem jgħaddu, snin jgħaddu u kulħadd donnu jinsa. Dawn huma affarijiet irriversibbli, għandna bżonn miżuri biex affarijiet bħal dawn ma jsaħħux jerġaw, mhux biss Bangladesh, fiċ-Ċina, f'Singapur, fil-Korea ta' tisfel u anke f'pajjiżi oħrajn fix-lok tal-Asja fejn laqqas bissem kundizzjonijiet bażiċi ta' sikurezza. Ħseb wara il-kundizzjonijiet soċjali għal dawn il-ħaddiema. L-istrument li iktar li nistgħu nużaw minnu fih huwa il-kumpaniji multinazzjonali tat-tessuti bbażati fl-Ewropa għaliex nistgħu nimponu sanzjonijiet ħorox fuqhom. Sabiex bekk nevitaw li affarijiet bħal dawn jirrepetu ruhom fil-kumpaniji tat-tessuti. Tappoġġa miżuri bħal dawn? Jiena naħseb li l-mistaqsija tkompli ma' dak li qed ngħidu fid-dibattitu li kena din aħħar sija. Ovvjament irridu ntejbu dawn il-miżuri min qed jgħid li le. U kifet najt, kifet qabel il-dizastru fil-Bangladesh, fil-Kambodja, ma saħħux minħabba nuqqas ta' dispożizzjonijiet jew regoli, imma minħabba li kien hemm non konformità ma' dawn ir-regoli u regolamenti. Problema f'dawn il-pajjiżi u għalhekk naħseb li rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni u nistgħu nindirizzawha. U naħseb li ma qabli qaluh dan, diġà, mhumiex il-kumpaniji li jipproduċu bl-irħis, u l-katini jiproduċu ħwejjeġ irħas biss imma huma kumpaniji ta' ditta wkoll koll. u U emżon li nipperswaduhom li jibdlu l-approċċ tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Moreira għal minuta u nofs. President, komissarju, għaddew ftit xhur mit-traġedja ta' nirin fil-fabrika tat tessuti f'Bangladesh u issa avvenimenti traġiċi oħra saħħu fl-istess pajjiż li sarfu fil-mod ta' iktar minn elf ħaddim għaliex il-bini li fejn kienu qed jaħdmu ġarraf. Hemm fabbriki oħrajn li jinsabu taħt l-istess kundizzjonijiet sfortunatament. Ovvjament nilqa l-azzjoni tal-Gvern ta' Bangladesh u l-ftehim ta' ħafna kumpaniji Ewropej, l-iktar parti kbira tagħhom kienu Ewropej, li jtejbu standards ta' saħħa u sikurezza fan kif stelef kumpaniji oħrajn fil-Bangladesh. Immissa rridu ngħaddu mill-klim li hemm fil-karta għal fatti biex nimplementaw dawn il-dispożizzjonijiet u jiġu implementati għal kundizzjonijiet soċjali u ta' negozju. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli sejra hekk u tippermetti l Bangladesh igawdu mill-iktar eh, preferenzi ta' kummerċ li tista' tgawdi irridu jħarsu minn tal-inqas l-obbligi l-iktar bażiċi taħt dawn il-konċessjonijiet kummerċali. Dawk il-kumpaniji li bla skrupli qegħdin jisfruttaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'dawn il-pajjiżi ma jistgħux nippermettulhom li jkomplu sejrin hekk. L-iktar ħaġa importanti huwa li ma jistgħux nibqgħu għaddejjin nilbsu ħwejjeġ li saru għaskapitu tad-dinjità u anke l ħajja xi kultant ta' dawn il-ħaddiema. Grazzi, l-Onorevoli Delli għal minuta. Grazzi, kollegi. Iktar minn 1100 ħaddim kellhom imutu qabel il-kumpanità internazzjonali dit tagħti tweġiba. Kenna tixrid ta' demu diżastri simili. Kemm ħanibqgħu nistennew iktar traġedji minn dawn qabel ma nibdow najdu li 20 euro għal flok hija xi ħaġa li laqqas tagħmel sens u ovvjament ġejja skapitu ta' dawn il-ħaddiema. Ma nistawx nibqgħu sejrin hekk bin-nies imutu u n-nies ma jkollhomx biżejjed ħul dinjitus, rridu ntejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema mhux biżejjed dan irridu nbidlu wkoll il-leġiżlazzjoni Ewropea sabiex bekk niżguraw l-kumpaniji Eh, ewlenin u l-ferrat tagħhom ma jibqgħu sejrinek biex dawn in-nies ma jibqgħux xibatu. Tkellimna wkoll dwar dawn il-kumpaniji li jgħaddu għal pajjiżi oħrajn li għandhom kondizjoni ta' xogħol li huma qarsa ħansitra, Rridu li nippermettu l ħaddima kollha jgħixu f'dinjità grazzi għax-xogħol li jagħmlu. Imma mbagħad hemm ukoll is-CSR li dan għall-kumpaniji għandu jfisser li jieħdu wkoll responsabiltajiet ambjentali bis-serjetà wkoll. Sfortunatament dawn il-kumpaniji Eh, mhux qegħdin insemmu r-responsabilità ambjentali li għandhom dan id debattatu Mill-ġdid ma nistax nippermettu li n-nies jitilfu ħajjithom minħabba l-profitti li qed jagħmlu oħrajn. Grazzi l-Onorevoli Majer għal minuta. Grazzi, President. Das kapital fiħ il-paġna għalli l-kapital eh, jiġustifika biżejjed eh, profitt. Profitt isir tajjeb jekk ikun hemm 20% u b'50% jibda jkun hemm is-sogri u għal 100% jagħmel kollox anki jikser ir-liġijiet tal- eh, tal-bniedem għal 50% mem lebda rejat li ħajbaxxu rasu għalihom il-kumpaniji u għalhekk din hija l-problema il-kapital. Emman għanna nipuntaw subajna għax hemm sistema bbażata fuq il-korruzzjoni, fuq tax havens, fuq nuqqas ta' regolamentazzjoni. Din il-problema bażika li ħadd fl-Unjoni Ewropea, din l-Unjoni Ewropea anke liberali ma jrid eh, jindirizza. Hemm min qed jaqlaħħa tajjeb qed jgħix fuq l-introjtu li jagħmel minn pajjiżi oħrajn għaskapitu tas servizzi tal-bniedem u għaskapitu tal-ħajjiet xi kultant tal-bniedem. Profitta kosta kollox tabel anke il-ħajjiet. Grazie l Saifi Sajfi għal minuta. Signora President, Commissario, palma għallu l-kollega qabli l-ewwel net nisprimi l-kondoljanzi tiegħi lill-vitmi għal dan id-dizastru. Ma nisprimi kol kondoljanzi għal dawk li batow minn inċidenti li saħħu f'Kambodja dan l-aħħar. Meta tkellimt fid-dibattitu f'jannar, dan għettu u ħanerġu ngħidu llum. Il-kumpaniji multinazzjonali jew le għandhom jerfaw responsabilta fuq spallejom. U anke wara l-inċident tal-24 ta' april, ċertu kumpaniji firmaw il-ftejim fuq is-sigurezza, ma dan mhux bizzejiet. Irridu ngħidu li mhux biżejjed għaliex dan il-proġett tnieda s-sena li għaddiet u għandna bżonn bħalli kieku elf persuna tmut biex nibdow ikonna xaqta tama. U qed ngħidu li terz minn kumpaniji tal-Bangladesh biss iffirmaw ftit wis dan għaliex hemm il-kontrolli fuq il-post li mhux qegħdin hemm u hemm laqqas bissem sanzjonijiet. Allora se nagħmlu. Dawk li qed jitkellmu dwar is-CSR għandhom ikunu eh, legalment vinkolati li josservaw dawn l-impenji bħala kumpaniji u għandna nitkellmu dwar azzjonijiet tajbin anke fuq is-CSR. Dawn l-istess kumpaniji mbagħad iġelu lill-fornituri tagħhom, lill-ferat tagħhom li ixeklu jagħmel bsatan fir-roti għal CSR Ġifiri iktar xkiel mhux bizzejiet, irridu nżidu l-impentana u nġelu l-dan kumpaniji biex mill-kliem jaddu għal-fatti. Kummissarju, inti semmejt dwar il-possibilità li nissospendu l-preferenzi għal Bangladesh fil-kuntesta kollox. Ma nafx jekk ix laqwa soluzzjoni fil-fatt, l-ewwel nittax dawn il-preferenzi huma żgħar wis meta ma mal-importazzjoni li seħħ fil-Bangladesh U dan laqqas ħajkollu impatt biżżejjed fuq l-awtoritajiet fil-pajjiż. U anke għalina dan l-aħħar tajna preferenzi eċċezzjonali għal Pakistan għat-tessuti u llum qed nitkellmu dwar li nivvutaw favur ehm, l-indaħlu il-Berma l-Myanmar fil-GSP u koll. Ma nistax namlu stigmatizzazzjoni tal-Bangladesh dan iż-żmien tant kruċali fejn hemm dramma huma li qed isseħħ ukoll. Grazzi. Eh, Signora Regner, għal minuta. Grazzi, President, Kummissarju, il-fabrika eh, li ħadet in-nar f'daka hija waħda mill-avvenimenti traġiċi li huma jisum parti mir-rutina tan-nuqqas ta' rispett tal-liġijiet tax-xogħol u tal-regolamenti tas-sikurezza tal-bini. Xarilu f'dan il-Parlament tkellimna dwar traġedja simili fil-Bangladesh. Is-suq Ewropa huwa l-ikbar suq tessuti mill-Bangladesh. Kumpaniji li għalaw ħafna flus qed jipproduċu eh, ħwejjeġ b'ftit flus u qed jagħmlu dan eskapitu tal-Bangladesh. Għandna bżonn responsabiltajiet ċari biex dak li jkun il-kumpaniji involuti ma jkunux jistgħu jaħarbu mir-responsabilità li għandhom. Għandna bżonn sistema ċara sabiex bekk ikonna kontrolli indipendenti fuq dawn il-kumpaniji multinazzjonali u jagħmlu biżejjed tiswijiet fil-fabriki. Għandna bżonn trade unions, nies li jkun jistgħu jgawdu drittijiet tagħhom mingħajr Eh, xkiel. Għanna bżon nisqu fuq punt li semmejna qabel fil-Parlament. L-ambasċata tal-Unjoni Ewropea fil-Bangladesh għandha jkollha kuntatt u tkun ta' put ta' kuntatt tal-ilmenti kontra kumpaniji Ewropej. Kummissarju, għamil diskors tajjeb dal-ħodu imma għattara mill dawk li tkellmu qabli fil-kamra li għandek appoċ u għalhekk indirizza dawn il-kliem l kumpaniji li mhux qed jerfgħu responsabilità fuq spallija. Grazzi. L-Onorevole Ferreira. Sir President, Signor Kummissarju. Grazzi, Sir President, Kummissarju. It-traċedja f'Bangladesh eh, terġa' tqajjem problema li aħna familjari magħha il kondizjoni tax-xogħol eh, ħażina u faqar u naraw illi iktar minn elf eh, ħajja ġiet sagrifikata issa. Kważi design fil-mija tal-prodotti tal-Bangladesh imorru l-Ewropa, il-Kanada u l-Istati Uniti. Daka inbriet madwar dawn il-fabriki li ħadmu b'kondizjonament inumani u jagħtu pagi ta' 30 euro fix-xar u lanqas biss joffru eh, benefiċċji lil ħaddiema joffru biss l-iktar fajt bażiċi ma nistawx nifqu naħdmu, eja nsaqsu illi eja nsaqsu x'ridu nagħmlu biex ntejbu situazzjonijiet f'dawn il-fabriki fejn qed jisfruttaw l ma daqshekk u jagħmlu dal profitt ta' dan it-tip. Grazzi ħafna, issa Sur Thomas Mann. Grazzi, Sur President, Senior President. Il- uh, l-avvenimenti verament tal bissa wara li hemm il-kollas fil-fabrika tal-fdaka fej mietu ktar minn 1000 persuna u kien hemm mal-2500 persuna li ġew midruba. Indra għal kien bżon li kien hemm il-ħtiġa li nagħmlu xi ħaġa. Ġi firmat ftehim bejn kumpaniji u NGOs sabiex ikun hemm regoli obbligatorji fuq il-Bangladesh. Iżda għandna bżonn insemmu dawk il-kumpaniji li aħna li mhumiex qed jidħlu fiftemijiet bħal dawn sabiex nuqgħulhom isimhom. Il-rigozzi Ewropej ovvjament għandhom ċerta responsabilità għal fatt illi l-standards bażiċi iridu ikunu offruti lil ħaddiema. Uh, Irrid ikun hemm bini illi jkun jista' jiqaf jew jibqa' jżomm sot anke jkun hemm in-nirien u illi jkun hemm ventilazzjoni tajba wkoll f'dawn il f'dan il-bini, f'dawn il-fabriki. Kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu għandu jkun hemm ukoll ispezzjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet eh, fil-Bangladesh sabiex jaċċertaw li l-istandards ikunu mabduti u jrid ikun hemm eh, irid ikun hemm ġlida wkoll kontra l-korruzzjoni aħna nistgħu nagħmlu l-parti tagħna wkoll billi nagħmlu l-pressjoni sabiex dawn l-standards fil-fatt jitlu fis-seħ. Irrid ikun hemm kondizzjonijiet aħjar għal ħaddiema u kondizzjonijiet ambjentali aħjar. Iżda rridu żommu f'moħħna dan kollu ser jiġi b'ċerta prezz, jiġifieri il-prezz irrid ikun il-prezz li jkun offrut ma jkun wieħed ola, iżda rridu naċċettaw dan għaliex qed nitkellmu fuq li tagħti d-dinità lil ħaddiema turi solidarjetà magħhom. Grazzi ħafna Sassur David Martin. Grazzi u jina nishtiq saqs il-komissarju sabiex iressa il ringrazzamenti għaj l-Sur Degut għal kif reagisċa għal din it-traċedja. Jina naqbel illi insemmu dawk il-kumpaniji li ma jitlux fi ftemiet għal standards tajbin f'dan il-fabriki kumpaniji l-kbar multinazzjonali ma jistawx jħarbu mir-responsabiltajiet tagħhom u jgħaddu x-xogħol lil pajjiżi terzi pajjiżet jiżviluppaw u mbagħad jgħidu li huma m'għandhom l-ebda tort meta jiġri meta xi ħaġa tmur ħażina. Għandu jkun hemm pressjoni pubblika għaliex din ser ser ġelom ibidlu l-aġir tagħhom. Għandu jkunem u ukoll eh, għandu jisemaw standards meta jkun eh, ftemiet ta' kummerċ. Għandna ninsistu illi hemm bżonn standards illi jiġu implementati u tajjeb illi kunem investigazzjoni jekk fil-fatt illi Bangladesh kienx eh, konformi mal-GSP. Aħna moħniex qed nattakaw l-Bangladesh hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw għom sabiex jaċċertaw l-standards eh, f'pajjiżhom ikunu tajbin u l-ħadima tagħhom ikunu protetti aħna ma rridux illi nikkundanraw l-Bangladesh iżda għom sabiex jieħdu tri aħjar. Grazzi. Grazzi. Issa is-sur Tusas. il-kollas traġiku tal-bini ta' tmin solari fil-Bangladesh wassal għal mewt ta' iktar minn elf ħaddiem u ħaddiema. Din hija dan huwa reat tad-dinja kapitali kapitalista kontra il tad-dinja kapitalista kontra il-ħaddiema tal ta' pajjiżi għadhom jtiżviluppaw. namlu ħafna eh, tol talbiet eh, fuq daw il-ħaddima minn daw il-pajizi ma nofru lebda standards sempliciment nistennew illi huma jtuna jituna biss huma biss ikunu flessibbli u jaħdmu per sija twal par 12-16 sija kuljum. Skont id-dejt uffiċjali tal-ILO, il-ħaddiema jirriskjaw ħajjithom eh, kull 3 minuti u nofs minħabba il-kondizjoniet ħsiena ta' xogħol. Hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni eh, ta' implementazzjoni tal-liġijiet soċjali u tal-kumpaniji mod tajjeb. Ma nistgħux nibqgħu nisfruttaw il-ħaddiema dan huwa insult għal nies mill-klassi tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. rridu illi ninsistu li kunem miżuri li proteġu il-ħaddiema u rridu nwaqfu din l-sistema kapitalista tisfrutta il-ħaddiema. Rridu natu, natu seta lura l ħaddiema u l-nies. Grazzi inti ħat iktar minn nofs il-ħin tijak, għanzi użajt iktar minn eh, il ħin tijak, issa kieġu kobżomu mal-ħin. Sur Kelly. stradanna chathair London inné. Nixtieq fil-fatt nuri l-kondoljanzi tiegħi għal dak li ġara fil-Bangladesh kif ukoll dak li ġara fil-bira fil-Londra. Dak li ġara fil-Bangladesh seta' jiġi evitat. Il-ġurnata qabel qalu li l-fabrika ma kienx eh, sigura, iżda xorta s sidien tal-fabrika ġelu l ħadima jitlu fil-fabrika u nafu ġara iktar minn elf minnhom mietu. Ma din traċedja li ma kellix għalfejn isseħħ u ma nix nittoleraw dan. Aħna verament irrabjat għal dak li ġara l-Bangladesh u tajjeb li huwa dan. Il-Papa qal fil-fatt illi dawn il-ħadima kienet eh, jitħallsu 38 euro kull xar biss u diskriva dan bħala skavitu. U kellu raġun, aħna l-obligu li nbidlu dawn l-affarijiet. Il-Komissarju għandu raġun u għanna aħna fil-fat ikunu ambasċaturi għall standards Ewropew kif għallu kollegi tiegħi. Għalhekk aħna rridu naħdmu mal-awtoritajiet tal-Bangladesh sabiex t-siguraw illi l-aħjar standards fil-fatt eh, jintużaw u li ċerta fabriki ikunu ikkondannati u il-minħadze ma jkunx ma jkollux istata li jisforza l-ħaddima tiegħu jitlu għax-xogħol. kol wkoll nħarsu u nagħtu attenzjoni lejn każijiet oħra li huma traċedja lesta biex isseħħu nipprova nipprevenuha rridu wkoll illi nġelu il-kumpaniji illi li jiffirmaw ftejim sabiex eh, jaċċertaw ċerta standards mill-postijiet fejn eh, iġibu l-prodotti tagħhom. Jekk ma jagħmlux dan mela għandna noħdu għandna nsemmuhom u ma mela nħobqgħux nieħdu nixtru l-prodotti tagħhom. Il-kelma li minn Sunja Badja eh, kuċċatina li xirru l kondolenza tiegħi lejn dawn li fil-fatt soffrew minn din it-traċedja, il-kondizzjoni tuba verament terribli, mhumiex aċċettabbli għal dawn l-ħaddiema. Irridu illi ċerta standards internazzjonali fuq sigurtà ikunu applikati sew għaliex wara kollox in-nuqqas dan wassal għal din it-traċedja. Is-sidien ta' dawn il-fabrika li huma responsabbli għal dawn il-kondizzjonijiet ma jistgħux eh, jaddu għalixxa irridu nidu azzjoni sabiex xaġa ta' dan it-tip, xaġa ta' din it-tip ma terġax tiġri aħna rridu naħlu fis-seħ il-mekkanizmi kollha li għandna disponibbli għalina u nibblukkaw l-aċċess tal-prodotti għall-Unjoni Ewropea. Rridu li drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali tal-bniedem u tal-ħaddiema jiġu mħarsa. Il-kumpanija li diġà fil-fatt iffirmaw il-ftajim għas-sigurtà tal-bini għamlu xi ħaġa tajba, żda rridu koplu naħdmu sabiex ikoplu tejbu s-sitwazzjoni. Hemm ħafna kumpani hemm ħafna kumpaniji jridu nsemmuhom talli ma għamlux talli mhux qed isegwu dan il-ftehim. Hemm il-regoli tal-isjar ukoll illi jridu jiġu segwiti, jridu nippromovu konsens u t-tikketjar tajjeb illi juri li ma fabriki qed jirħu l-kriterji meħtieġa u nilqa il-proposti li waslu minnaħa tal kummissjoni nispera li jkunu implementati mod tajjeb grazzi ħafna. Grazzi Sur Koferati. Grazzi. Grazie, President. Dak li ġara Frana Plaza huwa traġedja li stajna nafsru li sesseħ u jiġri fejn kulħadd huwa differenti bħala pajjiżi onja li jafu li hemm din il-kondizzjoni fil-Bangladesh u jala għajnejh. Min joqgħod jaqlaħħa tajjeb, jagħmel profitti u jamed dan mingħajr ma jqis il-ħaddiema li qed jaħdmu f'dan il-pajjiż. Id-drittijiet tax-xogħol huma importanti ħafna kull imkien fid-dinja. Imma aħna għandna responsabilità gravi u għalhekk hemm bżonn naġixxu minnu fih, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk f'kundizzjonijiet bħal dawn għanna strumenti biex naġixxu, kull ma rridu nagħmlu huwa li ndaħlu klawzola fil-tejmiet kummerċali li jġelu lil dawn il-kumpaniji li għadmu b'dan il-pajjiżi li jħarsu l-standards tas-saħħa u sikurezza tal-ħaddiema. Irridu nipromovu sanzjonijiet lejn dawk il-kumpaniji Ewropej li ma jirrispettawx il-leġiżlazzjoni u l regoli tal-ILO. Aħna parti importanti minn dinja aħna l-iktar li nimportaw ħwejjeġ minn hemm u għalhekk hemm bżonn li nħarsu iktar l-standards minn oħrajn. Dank, li kommen nun zum Catch DI. Abschnitt dieser Debatte ist. Naddu issa għal proċedura Catch DI. Għandi dissa talbit għal kelma u għanna bizzejiet ħin għalli naħseb li nistana kollha kolla, nibdew Signora Pendergast. Grazzi ħafna, komissarju, kollegi. Bħala l-aktar msieħeb kummerċali kbir tal-Bangladesh, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod tiċċassa u eh, ma tagħmel xejn fuq dawn il-kundizzjonijiet ta' ħidma la jellow għamlet eh, stimi annwali u koll ta' xisiru fil-pajb dawn il-pajjiżi rajna li din il-binja kienet ġiet ċertifikata fi eh, kondannata u ftit ġranet qabel ma seħ dan l-inċident. Jina nirrikonoxxi l-importanza ta' żvilupp ekonomiku imma hemm bżonn ta' impenji biex nsalvaw insalvagwardjaw eh, il-ħajjiet tal-ħaddiema u li jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti il-konsumaturi jistaw jistaw verifikaw il-kondizjoni li jaħdmu bihom. Irti kollom u koll bil ta' sigurta u anke ikunem deklarazzjoni ta' bejtet partiti li għanda il kolla xtaqsam ma' intraprizi u il-politika soċjali. Grazzi ħafna. Signora Sandra Sparija. Grazzi ħafna, Sur President. Il- il-mew ta' 11.000 persuna fil-Bangladesh hija traġedja, il-kondizjonijiet ta' ħidma hemmhekk u l-istruttura tal-binja. Aħna l-aktar importaturi ta' tessuti fid-dinja. U minħabba dan hemm ħafna pagi baxxi. Il-Kummissjoni trid tiżgura illi ikun hemm ta' trade unions ikun hemm eh, eh, imġiba u korresponsabli minnaħa internazjonali, internazzjonali 21 kumpanija affermaw għal dan. Irridu nagħmlu pressjoni fuq dawk li li mhux qed jirrispettaw il-regoli tal-ILO fuq il-kundizzjonijiet ta' ħidma. Issa saru ħafna traġedji u rridu nevitaw li jsiru oħrajn. Is-Sinjura Miranda. Grazzi ħafna sur President. Din it-traġedja hija eżempju ċar ta' traskuraġni. Hija eżempju ta' impunità fuq il- fuq il-faqar, ħafna nies tilfu ħajjithom. U lejxin tagħhom il-Bangladesh huwa it-tieni l-ikbar esportatur ta' tessuti fid-dinja u l-kumpaniji Ewropej li jagħmlu sotto kontratti jagħmlu kontratti magħhom għandhom jiżguraw li kollhom responsabilta u jerfaw din ir-responsabilta. Dan il-pajjiż huwa wieħed mill-ikbar esportaturi minħabba il-pagi baxxi u l-kondizjonijiet ta' ħidma eh, ħżiena li għandhom. Aħna għandna responsabilità dawk illi jixtru daw l-affarijiet, dawk illi jipproduċu u jittrasportaw l-affarijiet. Ma nistawx biss indawru wiċċna, kommissjoni qed titkellmu fuq dawn l-affarijiet ma meta niġu drittijiet umani, imbat jisna indawru wiċċna irid ikollna klawżoli vinkolanti li li għandhom xaqsmu ma' responsabilitajiet soċjali u korporattivi. Grazzi ħafna jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal pożizzjoni ċara li u naħseb li dan l-insenajtu kollu importanti ħafna. Irridu nitkellmu favur miżuri illi jappoġġaw il-ħaddiema b'mod tangibli. Irridu nqajmu kuxjenza wkoll u importanti ħafna bħalma diġa' intqal. Irridu niskuraw li jkun hemm kontrolli fuq il-kondizzjonijiet ta' ħidma Din hija wkoll kwistjoni tal-irwol li għandhom in-nisa jekk inħarsu situazzjoni attwali meta jkun hemm inċident fil-minjieri pereżempju. Dan nisimgħu bih fil-medja fl-aħbarijiet. Imma meta jkun hemm inċident fejn in-nisa biss ikunu l-vittmi. Mela mbagħad ma tiġix rappurtata bl-istess mod fil-medja, però nafu illi il-konsumaturi jridu jarfu responsabilta taħħom u koll, għalek jridu nkunu nafu xa tiġri f'dawn il-fabriki. Grazzi il-kallima li miss, grazzi ħafna sur President, Komissarju, Senjuri, kolli nanti dispeċini li s sur deguxt madu xawnek fostna. Uwa, nata l-approvazzjoni mill-ħodor meta qal illi għanna nużaw s-sistema ġenerali ta' referenzi biex ikun hemm ġestjoni responsabbli anke fuq il- dak li muċertu kontratti, naħseb li aħjar ikun hawnhekk jisma' id-dibattitu u mbagħad jieħu fuq dak li ngħidu. l ambasċaturi Ewropej fil-Bangladesh u posti toħra għandhom jarfgħu responsabiltajiet u jsegu l-menti kontra dawn il-kumpaniji Ewropej. Hemm bżonn ta' eluf ta' nies li jmutu biex qabel ma aħna nirreaġixxu Kulħat joġbu il-dawn il-ħwejjeġ moderni, ma rridu noqogħdu attenti hemm numru ta' kumpaniji bħal Walmart, Gap u oħrajn u għandna ngħidulhom dawn il-kumpaniji illi jridu jtejbu l-kundizzjonijiet ta' ħidma tal-ħaddiema tagħhom ikollhom regolamenti fuq il-sigurtà f'kas ta' nirien Imbagħad il-kumpaniji tat-tessuti li NGOs ħadmu ħafna fuqhom iridu niżguraw illi dawn in-nies jaħdmu tal-pubbliki jagħmlu dan b'dinjità. Grazzi ħafna Sur Murphy, grazzi ħafna Sur President. Qed ngħidu li fejn ix-xogħol huwa rħis il-ħajja hija rħisa. U din hija din hija l ħolma kara li qegħdin jgħixu dawn il-ħaddiema fil-Bangladesh l-aħħar traġedja tal-fabrika li ħalliet 1100 eh, eh, ruħ mejtin u rrit l-effett ta' sistema kapitalista. ħafna xinħansu minn eh, kompaniji bħal Primark, Walmart, Gap u oħrajn qed jagħmlu profitti minn xogħol irħis bejn 3 u 5 fil-mija tal-prezz finali biex ntemmu dan l-isfruttar hemm bżonn ta' drittijiet ta' trade unions u li ma jkunx hemm dawn il-kundizzjoni ħażin għal ħaddiema. Sissa rajna biss ku kudrilli mill-Kummissjoni, rajna wkoll l-ipokrezija tal-skemi ta' responsabilità korporattiva. Hemm bżonn li nisfurtawhom li jkun hemm fuq binjiet fil-Bangladesh anke minn trade unions jekk rridu li jintemmu dan l-isfruttar, dan irrid jitneħħa mill dejn ta' dawk li għandhom wiċċhom tost li jrid ikollhom li jridu eh, imexxu kollox u jħadmu n-nies b'dawn il-kundizzjonijiet. Grazzi ħafna Sur Melze. Grazzi, Sur President. Wara din l-aħħar katastrofi, numru ta' miżuri ta' riforma ġiġi implementati fil-Bangladesh kollox irid jittieb anke il-dritti ta' trade unions. Memx bizzejiet miżuri ta' sigurtà, kundizzjoni ta' ħidma, imma daw mhux qegħdin biss fil-Bangladesh. U dan naqsel biss fis-settur tat-tessuti, nistgħu naħsbu fl-industrija li pereżempju f'dak li ġara fil-Kambodja. 37 kompanija internazzjonali firmaw bil u appellaw għal regolamenti ta' sigurtà fil-Bangladesh u dan jista' jkun moment ta' bidla jekk din l-attività tiġi implementata legalment jekk dawn il-verifiki jsiru tassew dan se jaħdem biss jekk l-Amerikani jkunu involuti wkoll bħal kumpaniji Ewropej, ġifieri jidun involvu l-Amerikani, din mhix biss kwistjoni ta' eh, kompanija internazzjonali li poġġu pressjoni fuq in-nies biex jaħdmu għalihom taħt ċertu kundizzjonijiet. Dinja xi ħaġa inaċċettabbli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Perez. Grazzi ħafna. Irrid li dan il kumment nagħmluh bħala eh, rispett lejn il-vitmi ta' din it-traġedja. Kemm s'endum għabel qabel ma dan l-abbuż, dan qed wassal għal skjavitu. U eh, ħnies li qed inqas minn 30 euro fix-xar. Kondizjonijiet li mhumiex sikuri u da din Kien hemm dan huwa attakk fuq id-dinjetà tal-ċittadini ta' pajjiżi eh, terzi. Irrid ikollna standards internazzjonali u nipproteġu il-persuni li jaħdmu biex jipprovdolna x'nilbsu. Kodiċi ta' kondotta ta' prassi tajba mhux biżejjed. E, e, bil maġnus smawda u qbil ieħor li għandu kriterji vinkolanti li jridu jiġu infurzati kif suppost, irridu neqirdu din is-sitwazzjoni tal-biki u nagħtuhom lura dinjità umana. Grazzi ħafna is Jatin Maki. Sir President, aktar minn elf ruħ tilfu ħajjithom fil-Bangladesh u din hija traġedja. Ir-responsabilità, baġġet responsabilità ta' għafidejn l-awtoritajiet tal-Bangladesh. Imma l-Unjoni Ewropea wkoll għandha responsabilità xterfa' hija l-Unjoni Ewropea li tivverifika l-prodotti li jiġu importati u għalhekk iridu nqodu attenti niżguraw li jkunu siguri li ma jpoġġux eh, riskju għal ċittadini Ewropej, però li ma nagħmlux huwa li ma nivverifikawx kif qed isiru eh, kif qed isir dan ix-xogħol f'pajji minn fejn jkunu ġejjin dawn il-prodotti, iridu nieħdu azzjoni issa mhux biżejjed li niżguraw li dawn il-prodotti jkunu siguri, imma rridu niżguraw ukoll illi il-kondizjonijiet tax-xogħol ikunu dinjitużi. U dan japplika għal kompaniji Ewropej u sottokontraturi oħrajn. Grazzi ħafna. Is-Sur Vera Rodriguez. Grazzi ħafna, Sur President x'dak li qed jiġri fil-Bangladesh mhuwiex incident huwa l-konsegwenza ta' snin ta' promozzjoni ta' globalizzazzjoni fil-produzzjoni fil-fabriki, inġustizja soċjali, il-kapitalizmu qed jitfa' dan il-pis kollu fuq dawn il-ħaddiema. L-istituzzjonijiet għandhom bżejjed poter biex jagħmlu din il-kwistjoni ta' responsabiltajiet soċjali u korporattivi. Iridu naraw min qed jimxi mal-regoli u minn mux. rridu nizguraw li l-messaġġ qed jasal fidejn il-konsumaturi, rridu nieħdu azzjoni jekk rridu li l-Unjoni Ewropea tkun konxja ta' dawn ta' dinjità ta' dawn ċittadini. Iddu nimpenjaw ruħna biex nevitaw ta' derġi bħal dawn fil-futur. Nitolbok biex darbohra titkellem ftit aktar bil-mod jekk joġbok nitkellem ftit aktar bil-mota inkella l-interpreti ma jkunux jistaw ilaħqu. Grazzi. Mela, l-aħħar imma mhux l-inqas issa sar nisimgħu minnaħħa tal-Kummissarju Wattinger biex jala id-dibattitu. Eh, President, Sinjuri, membri tal-din il-Kamra, aħna il-koll naqblu fuq dak li fuq traġedja li ġad fil-Bangladesh il-kollega de Gucht analizza s-sitwazzjoni u propona miżuri wkoll minnaħat tal-Kommissjoni kallu jmur lura Brussell, kallu jmur l-aeroport Allura talabni nirrappreżentaħ il-kabinat tiegħu hija hawnhekk ser nirrapporta lura lilu imma nixtieq ngħidilkom il proposti tagħkom u l-analiżi tagħkom huma f'konformità ma' dak li naħsbu aħna. M'hemmx kontradizzjoni bejn dak li qal is-sur de Gocht u bejn dak li qed tipproponu intom u l-idea tagħkom. U din hija dan huwa dak li tixtieq tadotta dak li qed immira tadotta il-Kummissjoni. Għanna kontatti attivi mal-awtoritajiet fil-Bangladesh u il-Gvern. L-ewwel priorità hija kooperazzjoni mal-gvern lokali. Imbagħad li naħdmu ma' din l-industrija u eh, bejjija li huma responsabbli għal dan kollu u anke dawk li jirrappreżentaw il-ħaddiema. Dak li qed nitkellmu fuq u hawnhekk huma standards minimi għal kondizjonijiet ta' ħidma għal protezzjoni kontra nirien u biex niżguraw is-sigurtà ta' dawn il-binjiet miżuri li għandhom jiġu rispettati madwar id-dinja kollha aħna ser naħdmu, ser nkomplu naħdmu ma l-ILO u tistaw tibqaw ċerti illi il-Kommissjoni dejjem se tkompli tinsisti fuq ir-rispett l dinjità umana madwar id-dinja mhux biss fl-Ewropa. Aħna ser nieħdu Mizuri se nieħdu azzjoni u l-kollega De ser jiddiskuta, jiddiskuti miegħu eh, miegħi il-miżuri li ser jittieħdu u kif nistgħu niksbu it-titjib eh, f'dawn il-sigurtà fil-binjiet u anke l-kondizjoni ta' ħidma. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni kostruttiva ta'kom li enitna ħafna. Grazzi ħafna, Komissarju Oettinger. għal dawk li kalmet tiegħek biex nikkonkludu eh, dal dibattitu hemm sitt riżoluzzjonijiet li ġew imresqa u dan id-dibattitu issa u l-vot ser isir senar. Point of order. Sur President, nixtieq nsaqsi lill-Kummissarju. Ekku, ta' xkas ta' dak li jatlu ta' dak li jatlu jien. Id-dibattitu huwa maluq. Il-vot ma nistawx nieħdu aktar mistoqsijiet fuq id-dibattitu għax istuwa maluq. Sajkol